Hello everyone, if you want to take your seat, then we can start this part. Mela tistaw tgħidu poskom sabiex nibdew anzi nkomplu bil għatana eh, Din issa laqa konġunta flimkien mal-kollegi minn AFET. Rapport importanti dwar diplomazija klimatika. Nil-għaw lill membri kollha illi qed jingħaqdu magħna Jina kontenta li l-komitati jett jibdew jadmu fl-imkien sabiex joħorġu b'rapport dwar suġġett importanti ħafna, diplomazija klimatika. Naħseb li huwa suġġett li qed indirsaw fuqtu. Il-Kummissjoni ħarġet konklużjonijiet dwar dan is-suġġett fis-26 ta' frar, illum il-ġurnata tibdil fil-klima hija realtà l-effetti qed narawhom u emżon illi il-koll namlu sforz fuq livell globali, nkun iktar ambizjużi u nilqu l-impentana fil-flim ta' Pariġi sabiex inwaqfu t-tibdil fil-klima. Importanti u kol illi l-Unjoni Ewropea e, eh, is saħħa l-rwol tagħha bħala mexxejja fl-azzjoni klimatika u dan il-proċess jiffaċilita dialogu, nirridu nagħmlu skambju ta' opinjonijiet, nagħmlu kooperazzjoni fost stati, waturi non statali. Dan huwa approċċ li wasa riżultati l-effetti ta' tibdil fil-klima fuq is-sigurtà għandhom bżonn li jitlu ehm, fil-politika barranija tal-Unjoni Ewropea U għal raġuni huwa kruċjali li MV wafet jaħdmu flimkien fuq dan is-suġġett. Ċerta li ser naħdmu tajja flimkien sabiex nofru messaġġ b'saħħtu fuq dan is-suġġett importanti u nisaper għana diskussjoni fuq l-abosta rapport. Nadil kelma li sur Klaus Buchner illi qed jieħu post is-sur McAllister bħala presidenta għafet sabiex e, joffri il-kummenti ta' traduzzjoni. Grazzi ħafna għal din l-introduzzjoni. Naħseb illi dan ir-rapport mhux biss huwa f'waqtu, però huwa wkoll ħafna importanti għalina. Jien nista' nitkellem dwar is-sitwazzjoni tiegħi stess. Huwa importanti il nisħaq dan il-punt. Ir-rapport joffri mod ċar ta' kif eh, nindirissaw is-sitwazzjoni x'għandna nagħmlu L-ewwel net qed jgħid illi għandna nidentifikaw prioritajiet prinċipali u mbagħad nagħmlu enfasi mad-delegazzjonijiet kollha. Jiena personalment nara vantaġġ kbir f'dan ir-rapport. Ser nieqaf hawnhekk u ngħaddi il-kelma lis-Sinjura Dalli. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna li tnejn jintkom. Illum ser nitkellem fisem Joe Linen li huwa rapporter MV għal dan ir-rapport. Sfortunatament Joe Linen jiddispeċi ma jistax ikun hawnhekk Alex staqsina sabiex jesprimi l-gratitude il-co-rapporter Arnelitz għal kooperazzjoni tal-aħħar xhur. Joe Linen jinsabħer għanni jisma l-opinjoni ta' Shadow Zohra u il-kontribut tal-Kummissjoni fuq la bossa rapport. Aħna nħarsu lejn ir-rapport ta il-Parlament bħala opportunità illi tisħaq l-impen fuq il tibdi fil-klima u tikkontribwixxi għall-implementazzjoni tal ftehim ta' Pariġi fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fuq livell globali. Din hija l-ewwel darba li l-Parlament qed jindirizza mod partikolari id-diplomazija klimatika tal-Unjoni Ewropea. Din hija l-opportunità tagħna sabiex natu kontribut ta' valur qabel COP24 u id-dialogu aktar tard din is-sena. Importanti li naqdu l-isforzi MV u għafet għaliex qed nużaw azzjonijiet esterni sabiex nimxu għoddim fl-azzjoni klimatika. Il-rapport ċajju fil-rakkomandazzjonijiet e l komissjoni e l-EEA, anzi l-EAS u rridu diplomazija klimatika ta' tibsira li għandha bad kbir. Nixtieq nitkellem dwar trid prioritajiet f'dan ir-rapport għaliex sabiex id-diplomazija klimatika Ewropea tkun ta' suċċess hemm bżonn ta' ambizzjoni risorsi u imsieħba strateġiċi. Arnelitz ċerta illi ser jitkallan dwar dan fil-kontribut tiegħu. Dwar l-ambizzjoni meħtieġa, dis-sena deħlin fi stadju importanti tal-ICC. Hawnhekk ser nitkellmu dwar dak li huwa meħtieġ sabiex il-naqsu temperatura b'1.5 gradi Celsius. Dan huwa moment ta' verità għal komunità eh, globali. Eh, se jkun hemm il-finalizzazzjoni tar-rulebook, dan se jkun test importanti sabiex naraw kemm il-ftehim se jkun eh, b'saħħtu u jekk il-wedi tisser jinżammu. Irridu naslu għal soċjetà mingħajr f f'partijiet oħra ta' dinja tibdi ta' tal-klima diġà tħalli wara jaqarar, eh, nixfa u ħafna xita. Is-summit tal-klima ta' sena fakritna illi f'xi raġunijiet eh, tibdi fil-klima diġà teddida għall-ambjent teddida għall-istabilità u l-paċi f'dawn ir-reġjuni. Issa ser nifoka fuq l-imsieba strateġiċi meħtieġa. L-Unjoni Ewropea tista' tkun mexxejja fil-azzjoni globali sabiex darwa li kun effettiv l imsiba strateġiċi huma importanti ma jridx ikun hemm biss rol kostruttiv ta' medjatur fin nazzjonijiet maquda, però anki ma' organizzazzjonijiet internazzjonali bħal IMO IKO il-diplomazija klimatika ma trix tkun biss Eh, professjonali konkret, tuża ħafna qodot u rizorsi, però għandha wkoll tferex l-ambitu tagħha sabiex tindirizza eh, qasma differenti b'mod immirat. Irridu eh, intejbu l-ambizjoni f'kop 24, irridu kunem hemm koalizzjoni mifruxa li tinkludi awtoritajiet reġjonali, gruppi ta' soċjal ċivili u eh, awtoritajiet reġjonali. Bekk ikun hemm impatt fuq it-tisin globali. DG 20 jista' jdaħħal diversi politiki però se jkun eh, forum deċisiv għal din it-tip ta' politika u l-Unjoni Ewropea għandha tifoka fuq dan. L-azzjoni tal-Unjoni Ewropea u ċina ser tibqa' deċisiva rridu alleanza iktar b'saħħitha maċ-Ċina qabel Koper 20 u anki lil indi l-alleanza tista' tissaħaf xi oqsma fejn l-ekonomiji għandhom l-istess interessi bħal enerġija rinnovabbli u mobilità elettrika. L-Unjoni Ewropea għandha wkoll tmexxi l-proċess biex tiżviluppa il- is-swieq madwar id-dinja, tissaħħa l-kooperazzjoni maċ-Ċina u is-ħobija ma ċertu swieq fl-Istati Uniti u l-Kanada id-diplomazija klimatika trid mur li lejn mid-diplomazija politika trid turi il-negozju ċertu atturi bħala eh, vuċi kontradikti fil-klima. Irritu kun hemm ċertu strateġija sabiex l-Unjoni Ewropea tuża s saħħa tagħha sabiex tagħmel trasferiment ta' teknoloġija u bini ta' kapaċità pajizi oħra, il-Parlament anzi Ewropew u koll irrid ikun attur diplomatika fi nifsu, irrid juża il-kapaċitajiet u l-kontatti tiegħu ma' parlamentari ta' pajizi terzi u atturi non statali b'mod iktar effettiv. Il-Parlament irrid ukoll jiżviluppa eh, strateġija u e, jidentifika atturi prinċipali Bekk ma kunix bis setturi, pero nkunu magna għadġi da kontra tibdil fil-klima approċ iktar strateġiku jista' ittejjeb l-effettività tad-diplomazija klimatika tal-Unjoni Ewropea fuq il-rizorsi meħtieġa peress li tibdil fil-klima jista' jiġi indirizzat biss mod globali, l-Unjoni Ewropea trid tagħmel dak li jista' fis-snin ġejjin COP24 irridu nibbatu messaġġi Saħħithom minn alleanza. Id-diplomazija tista' tkun għodda sabiex tigarantixxi kontributi ambizjużi anke minn komentarijiet oħra nibnu sħobija b'saħħitha sabiex id-diplomazija tkun effettiva fil-promozzjoni tal-aġenda tal-klima irid ikollha biżejjed riżorsi. E, la bosta rapport jgħid li nistgħu insibu ir-riżorsi u nindirizzaw in-nuqqasijiet sabiex nibnu il-kapċitaj fl-Unjoni Ewropea. Irridu nirriflettu wkoll dwar dan fl-MFF. Irridu nwaqfu Anzi, twaqif tal-MFF se jkun essenzjali fi xhur li ġejjin, hemm pressjoni kbira, però m'hemmx dubju illi l-isforz tagħna jrid jiżdied. Il-Parlament staqsa għal il-marking ta' 30% fl-MFF u it-talba terġa' hija ripetuta f'dar rapport. Xi punti oħra li huma riflessi f'dan ir-rapport illi ġew lajn nixtieq jenfasizza huma illi hemm urġenza sabiex naġixxu huwa diffiċli illi nantiċipaw il-livell ta' ambizjoni meħtieġa mill-Unjoni Ewropea, però m'hemmx dubju illi dan il-livell irid imur lil mill-miri mill mill miri tal-klima tal-2030 li passana fl-2014 qabel ma ġie konklużi f'tejim ta' Pariġi mhux jista' toffri l-Unjoni Ewropea, però x'għandha toffri fil-fatt għax anki wara r-rapport mingħajr rapport IPCC nafu illi tnaqqis ta' 40% ma twassalniex sabiex inneħu l-emissjonijiet sa' nofs is-seklu l-Unjoni Ewropea ma tistax eh, tinjora r-responsabilta sabiex naqqas il-gassijiet effett serra. Dan rapport jisħaq mal-Kummissjoni u l-Istati membri sabiex ikunu lesti li jtejbu l-NDCs tal-Unjoni Ewropea. Ma rridux nitilfu il-kredibilità jekk l-Unjoni Ewropea ma tilħax l-impenni tagħha waqt id-dialogi ta' Talanova. Ta għax jekk il-laturi l-oħra iżidu l-kontributi l-impenji tagħhom aħna rridu nofru xi ħaġa minn qabel sabiex nuru l-ambizzjoni klimatika tal-Unjoni Ewropea importanti li jkollna strateġija għal 2050 għax din hija parti essenzjali tal-proċess ta' Pariġi. Pjan ġdid tal-2050 f'setturi differenti ser jgħinna wkoll sabiex nifmu il- passi ġa l-2030 l-2040 l-Unjoni Ewropea tiġa tmexxi hija eżempju ta' pajjiżi oħra l-azzjoni fil-klima ma tmux kontra tkabbir u standards oljin ta' ħajja. Il-kunċett ta' diplomazija klimatika għadu ġdid, però l-inizjattiva ta' dan il-rapport dan il-parlament għadu jibat messaġġ li aħna napoġġaw iktar diplomazija klimatika. Aħna rridu li ġid tkun għodda b'saħħitha fil-ġlieda globali kontra dibdil fil-klima. Il-rapport kien limitat, pero Joe Linen sa' emendi sej biex iddaħħal iktar talbiet u suġġerimenti mod iktar konkreti. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora Dalli. Issa, naddi kelma li sur Yitz. Grazzi ħafna. Jina kontent ħafna illi għanna dar rapport il-lum dwar il-passerint laħm u issa dar rapport u għafwaqtu l-Istati Uniti irtiraw mill-ftejjim ta' Pariġi u ħallew vojt warajjom ta' tmexxija fil-ġida kontra tibdil fil-klima. Din hija realtà forsi is-Sur Trump ma jaraħiex. Però anke fil-Parlament għandna ċertu nies li ma, ma jemnux fit tibdil fil-klima dan huwa ħażin naraw illi din hija realtà il-Kunsill ukoll għaġixxa dwar dan kellna konklużjoni tal-Kunsill u għandna konklużjoni dwar diplomazija tal-klima li ġid diskussa fifrar frar. Umbat abbozz opinjoni u il-partijiet kollha tal-Unjoni Ewropea huma lesti sabiex jissaħħu d-diplomazija klimatika. L-istrateġija globali ġdida daħlet fid-diplomazija klimatika u daħlet ukoll fil-politika barranija rridu nsaħħu l-irbit mal-klima bejn il-klima u l-affarijiet barranin. snin dan il sujġet kien konferenza u issa reġa' reġet għamil diskussjoni. ħafna mill-punti ġat għajmu mill-kollega. Il-parlamentana kien prezent waqt il-laqat tal-kop, pero irridu nsaħħu l-irwal. Kellna approċ tajjeb u għenna li l-pajizi sabiex jaħdmu fuq il-ftejim ta' Pariġi, però issa sta għad-diplomazija sabiex naslu għall-ambjent u naslu għal-livell għoli. Dar rapport huwa mibni fuq tliet pilastri. Il-Parlament isir attur, l-azzjoni klimatika tkun strategika għad-diplomazija id-dina irridu indaħlu il-klima fil-laqsma kollha tal-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea u t-tielet illi nofru risorsi umani u finanzjarji għal IAS e sabiex l-azzjoni klimatika tkun kredibbli dinija parti kruċjali għaliex għanna kważi unità sħiħa fl-IAS li trid tiġi stabilita għandna wkoll it-terminoloġija x'inhi diplomazija klimatika ser kwota din hija forma ta' politika barranija mirata sabiex tippromuova azzjoni klimatika fir-reġjuni u tikkopera fuq kwistjonijiet klimatiċi tibni sħobija strateġika u sseħħaħ il-relazzjoni ma' stati u atturi non statali sabiex tnaqqas il- l-effetti ta' tibdil fil-klima. Prioritajiet importanti ta' da' rapport hija umma illi l-Unjoni Ewropea hija attun prinċipali kontribwiet għal ftehim ta' Pariġi u għandha timbotta għal aġenda klimatika. L-Unjoni Ewropea trid tibqa' sieħba kredibbli rridu nadmu aktar sabiex Eh, nibqaw f'di situazzjoni, irridu eh, naħdmu aktar permezz ta' diplomazija klimatika u dan isir kemm il-Parlament, mill-Konsil, mill-Kummissjoni, mill-Istati Membri u l-istituzzjoni aħra tal-Unjoni Ewropea. Irridu nuru id-diplomazija klimatika fuq l-agenda tal-affarijiet barranin. Irridu ikun hemm sistema ta' rapportaġġ b'dan il-Kumitat irridu ninkludu suġġett fil- żjarat tal-Kumitat tal-Parlament eh, f'pajjiżi oħra. Iġifieri il-Kumitati Afet u Envi għandhom jitkellmu dwar ta' kwistjonijiet mal-sihba tagħhom irrid ikun hemm networks ta' parlamenti internazzjonali, per eżempju dawk Afrikani, Paċifiċi u oħrajn. Irridu naħdmu fuq l-aġenda klimatika tal-Unjoni Ewropea. Diġà tkellmet il-kollega fuq l-MFF dan irrit mhux biss ikun earmark, però irrid jinkludi heading erba, heading inċiż erba, inċiż ħamsa. Irridu kol nisqu dwar t-mexxija tal-Unjoni Ewropea fil-qasam dwar l-SDGs. Il-klima hija waħda mill-miri. L-Unjoni Ewropea sena d-dira il-trittat il-rapport dwar l-SDGs U bekk dar rapport jieħu importanza ġdida fl-Unjoni Ewropea. Għax l-Unjoni Ewropea ma di strategija trid taħdem f'dan qasam iktar fil-fond. Irridu naħdmu fuq din il-mira. Irridu kol nizviluppaw strategija komprensiva għal diplomazija klimatika. Aħna kol nistaqsu l-Komissjoni u l-IAS nitkellmu dwar komunikazzjoni konġunta fil-fatt jirtu ikun hemm proċess annwali koordinata mill-Kummissjoni sabiex ikun hemm prioritajiet prinċipali tad-diplomasija klimatika irridu nużaw aħjar delegazzjonijiet tal-IES u tal-Parlament Ewropew sabiex id-diplomazija klimatika tkun fuq l agenda Aħna diġana situazzjoni tajba fis servizz għal affarijiet barranin u ma' mal istati Uniti għandna parlament għandna rwol ukoll. Hemm strateġija fuq il-klima u l-enerġija u naħdmu fl-imkien mal-pajjiżi. Fix-xhur naddu minn stat għal ieħor sabiex naħdmu fuq dan. Irrid ikun hemm approċċ lejn il- l-istati kolla. u approċ li nasib jista' jaħdem meta delegazzjonijiet minn DG Climate u DG Zoħrajn e, imor fuq zjara u dawn irridu jaħdmu fuq id-diplomazija klimatika. Hemm bżonn ta' e, dialogu strateġiku dwar ekonomija minar karbonju. Il-ġimma l-oħra kienem konferenza dwar viċinat tan nofsinar u tkellimna dwar pajizi li qed jipproduċi gas u żejt u jbiħħuh lilna bħala ġirien. Hemm il-mumenti migratorji irridu wkoll nitkellmu dwar miżuri ta' adattament. Hemm bżonn ta' iktar kooperazzjoni ma' ekonomiji li qed jiżviluppaw, irridu nsaħħu ir-rabta ma' settur privat, is-soċjetà ċivili u l-komunità xjentifika Kien hemm esperjenzi oħra illi għamilna fl-aħħar ġimgħat b'dan l-abbozz. Diplomazija klimatika ser tiftaħ il-bibien l-pajzi oħra bħal iran illi kalla pajjiżi kellu diffikultajiet fuq livell multilaterali permess tan-Nazzjonijiet Magħquda. Però dan jista' jsir inkludu kol pajjiżi oħra Pero ma ninsewx ukoll li rridu nifil bibin li sur Trump li għandu approċ di ta' sigurtà. Ma nistgħux inkunu negattivi u nitkellmu dwar tibdil fil-klima, però il-komunità ta' sigurtà tajt li hemm opportunità sabiex nitkellmu fil-imkien hemm opportunità sabiex nibqgħu niddiskutu dan mal-msieba transatlantiċi nalqu illi dan l-abbozz se jiġi eh, aktar id-detaljat permezz ta' emendi, għandna nisabu ħerqana l-emendi u ninisemew l-opinjonijiet ta' xedu rapporters u kollegi mill-kollegi, però nirringrazzja wkoll is-segretarjat illi ħadem ħafna u kemm mal-kollegi mal-Kummissjoni sabiex naslu għal riżultati li kellna. Grazzi għal dan l-appoġġ. Grazzi ħafna. Nerġa' ndilek il-kelma. Issa nistieden li Shadow Rapporter sabiex jitkellmu dwar dan ir-rapport konġunt. Nagħtihom żewġ minuti. u ir-rappreżentanti ta' gruppi politiċi minn Avet u Envi jekk xi wieħed mir-rappreżentanti ta' gruppi mhux hawnhekk jistgħu jitkellmu erba' minuti. Is-sur Peter ser jitkellem fissem il-kollega tiegħu wkoll għalhekk nadilu kelma. Grazie ħafna. Għandi żewġ kummenti pożittivi minn żewġ Shadows, il-Sinjura Xuzza u jien. Nirringrazzja żewġ ko-rapporters għal dan l-apport, il-rapport eccellenti, it-tibdil fil-klima u għateddita għal paċi stabilità u għandu eh, effett negattiv fuq ħafna aspetti tal-ħajja, l-istabilità ġeopolitika id-diplomazija klimatika tista' tkun għodda sabiex tippromovi ġilda kontra tibdil fil-klima permezz ta' atturi statali non statali. Din l-approċċ ġdid fl-affarijiet barranin tmur li lin mill-politika klimatika qed tgħaddi minn analiżi tar-riskju għal azzjonijiet preventivi Sabiex nilqu l-għanijiet tagħna ġili kontra tibdil il-klima trid tkun priorità fid-diplomazija aħna fl-Unjoni Ewropea irridu nużaw is-seta leġislattiva u l-influenza politika sabiex nintegraw it-tibdil fil-klima fil-azzjoni ta' żvilupp. L-Unjoni Ewropea trid iddaħħal politika ta' tibdil fil-klima fil-laqsma kollha nistgħu nieħdu rwol ta' tmexxija u niformaw alleanzi b'saħħithom ma' pajjiżi waturi li huma lesti li appoġġjaw l għanijiet tagħna anki jekk l-Istati Uniti telqu mill-frejm ta' Pariġi aħna ser nimxu qudiem il-bqija tad-dinja tista toqgħod fuq l-Unjoni Ewropea għal politika klimatika ambizzjuża u appoġġ għal pajjiżi qed jiżviluppaw. L-Unjoni Ewropea trid taħdem ma' pajjiżi qed jiżviluppaw fuq l-adattazzjoni, mitigazzjoni u rridu naqdu l-isforzi tagħna għal politika klimatika ġdida. Jina ninsab għana l-ħidma fuq dan ir-rapport. Grazzi għall-attenzjoni. Issa ser nitkellem fis min nixtieq ningrazzja l-rapporter sa dar rapport bilanċet fuq dat suġġett importanti hemm bżonn li d-diplomazija klimatika tkun strateġika l-Unjoni Ewropea rridu nirinkoraġġixxu. it-tibdil il-ġiet ta' kontra tibdil fil-klima irridu nirrispettaw il bajdit tagħna ta' tim ta' Pariġi. L-Unjoni Ewropea tista' tkun mexxejja fil-vot li ħallet wara ħalla wara l-Stati Uniti irrid ikun hemm approċċ maqud għal politika ġdida kontra tibdil fil-klima. Irridu nitkellmu dwar sħubija strateġika ma' attur statali u non statali. Irrid ikun hemm ukoll f'organizzazzjonijiet internazzjonali f'tejjimiet ta' kummerċ għandna ħafna opportunitajiet sabiex nużaw rodot eżistenti, però m'għandniex ir rizorsi kollha sabiex nimplementaw bisseħ l-istrateġiji nifhem li rapporter jixtieq li din dar rapport jibqa' aktar ġenerali nifukaw fuq l-elementi strutturali u nifukaw fuq l-ossa eżistenti u mhux indaħlu proposti ġodda. Jiena naħseb li dan huwa approċċ b'saħħtu inkunu kontenti jekk nevitaw illi dal-apport dal-approċ isir taħlita tal-aġenti politiċi kollha. L-unika ħaġa li nixtieq li nara hija aktar enfasi fuq il-kwistjonijiet ta' ilma, ikker u sigurtà għax din hija problema kbira illi ser tikber ukoll fil-futur. Jiena kont onorat illi kelli erba' minuti għaż-żewġ shadows. Grazzi ħafna. Thank you very much, both of you. Grazie li kom itnej. issa, fisem li sjar mawħat, għanna jate marki għal-alde li ħat itkellem anki doppju. Anki jena zewċ persuni, mela l-ewel jena nifsi. Nirringrazzja l korra rapporters tal-li għamlu dan il-rapport li huwa bilanċat ħafna, nisħa illi fil-fatt hija l-Unjoni Ewropea u mhux l-istati membri individuali illi pajjiżi oħrajn ħarsu għal modell. U u għalek edha tizdiet l-espansjoni tal-diplomazija ambientali. Għandi żewġ punti. L-ewwel wieħed, nappoċċa l-idea li noħolqu prioritajiet tematiċi ta' kooperazzjoni u diplomazija. Waħda minn dawn. għandha tkun fuq l-artiku. Specialment l-effett negativ tal-karbonju iswet fuq il-żoni polari. Li huwa ħafna aktar mill-medja globali. Kon, u ma tittini punt, kontatti mal-soċjetà ċivili għandhom ikunu uh, inklużi f'dan ir-rapport u nixtieq anki nelabora anki fuq il-fatt li rapport huwa tajb ħafna. il iżvilupp tal-ekonomiji huwa wieħed mill-eżempji sinifikativi tal-azzjoni klimatika globali. Issa qed nitkellem fisem il-kollega Urmas illi jemmen illi testu għatajet u ma jistennix illi kunem problemi fondamentali. Hemm xi affarijiet importanti li jixtieq iżid għal rapport l-ewwel net. Qed jgħid li rridu ngħidu illi il-dibdil klimatiku jwassal għal migrazzjoni. Rridu nsemmu anki l-artiku illi il-tibdil klimatiku jinħas iktar hemmhekk mill-imkien iktar. U l-aħħar punt irridu anki nitkellmu fuq il-kwestjoni tal-fatt li Donald Trump irtira mill-ftehim. U anki il-fatt illi għadna er, għadna qed nistennew illi r-Russja tirratifika. Grazzi, signora Jatemarki. Issa l għanna sur affronte. Ma nafx jek tix tkellem anki għassur dalunte. Grazie. Għandi ftit punti. Għax jidir li deġa li rapportu komplet u l-prezentazzjoni li saru l-lum ja juru kem fija punti il-rapport u anki kem huwa wiesa il rapport u profond Però xorta nishti u nisħu fuq żewġ punti. Wieħed huwa il fat li aħna naħsbu illi hemm bżonn illi kun hemm iktar qawwa fil-proposta ta' punti ta' azzjoni, speċjalment azzjonijiet veri, prevenzjoni, sikurta, sikurezza tal-ilma u anki u interventi anki fil-żona sub-saharjana fit zoni fejn hemm nuqqas ta' ta' ilma u konsegwenzi tal-tibdil klimatiku li qed iwassal għal dejjem iktar konflitti bejn il-persuni bejn in-nies, bejn il-popolazzjonijiet, konsegwenzi ta' gwerer, faqar, esklużjoni soċjali u migrazzjoni. Nana huwa mhux fuq il-livell tal-azzjonijiet imma fuq il-livell ta' diplomazija nħosslu il-diplomazija tista' tiġi użata aktar. U illi e, nistaw anki namlu iktar minn min dak li hemm. U bat punt ieħor illi forsi eh, wieħed jista' jgħid li huwa sekondarju ma fil-fatt mhuwiex. Il-awareness, il-kuxjenza tal-ċittadini Ewropej illi għanna perċentuali tajba ta' persuni li huma konxi, però hemm ftit kuxenza fuq il-relazzjonijiet bejn esklużjoni soċjali, tibdil klimatiku, migrazzjoni. In-ċittadini għandhom ikunu jafu li dawn huma kollha fenomeni li huma marbutin flimkien. Biex inkunu nistgħu aħna nagħmlu razzjoni b'maniera maquda. <coughs> Biex anki il-politika tiġi eh, mirata. U mux, azzjoniet inmali. Fuq lafet għanna xie emendi ġa lesti u xieħut minnom huma l-importanza li ninkludu anki politika li tinkludi anki il-tibdil klimatiku bħala prevenzjoni ta' konflitti Umbat, għanna emendi uħrajn li l maktar aktar preċizi illi sen niprezentawum bħala emendi. Ix-xogħol huwa eh, tajjeb ħafna, però aħna nħossu li jista' jitjieb iktar. Grazzi. Grazzi. Issa nisma' menant il-gwe. Sur Goglu. Kuloglu. Aħna nilqaw rapport. <clears throat> U napoġġaw ħafna mill-aspetti li fih il-maġġoranza. Id-diplomazija tal-klima ma tistax tkun kredibbli jekk l-Unjoni Ewropea ma timplementax il-ftejim tal- uh, ta' Pariġi. Napoġaw l-idea li nbidlu dimensjoni tal-klima f'investimenti internazzjonali u biex namlu streamlining tal-instrumenti biex nżidu l-effettività <clears throat> tal-azzjoni kontra it-tibdil klimatiku. Umbat memx rabta bejn il-Brexit minnaħa waħda u l-irtirar tal-Amerika mill-ftejm ta' Pariġi. Il-ftejm ta' Pariġi mu jisri negozjabili. Il-politika tal-Unjoni Ewropea għandha tiżviluppa kapaċitajiet biex tanalizza <clears throat> anki it-tibdil klimatiku u anki prevenzjoni ta' konflitti u anki terrorizmu. Nirringrazzjaw lil rapporters, aħna se preponu uh, eh, sinsila ta' emendi. Grazie. Thank you very much. Grazie ħafna. EFTD mu biexaw. Issa niftaħ il-diskussjoni għal kull min irid jitkellem kaw xaħat li xtiq kena man minuta. Għajdunna biex il-segretarjat jist eh, jarajte grazzi. Sisa kelli il-shadows. Għalek ma tajtek il-mikrofonu. Signora Gerling. Grazzi. in insemmi xie ftit affarijiet. L-għonet, il-rapport huwa konċentrata esklużivament fuq relazzjonijiet. L-UNF CCC għanna hemm osma oħra l-IMO u l-IKO. L-IKO. Dawn huma importanti għax se jkollhom effett fuq l-NDCs U dan huma oqsma li ġew ġew ħallinjhom barra, forsi apposta. Imma e huwa importanti għax kemm it-trasport tal-ajru kif ukoll il-tbaħir għandhom effett. It-trasport tal-ajru għalunna li flikaw kienet fuq il-kwistjoni tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw. U dina huwa dimostrazzjoni ċara bejn bejn l-atteġġamenti bejn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw u d-dinja żviluppata. Dan huwa eżempju ta' dilemma li għandna dimna. għax hemm ċerti pajjiżi li għamlu ta' sforz minn oħrajn. Fil-Parlament aħna nitrattaw ma' żewġ organizzazzjonijiet u kif nitrattaw magħhom mhux soddisfaċenti. Mhux biss minn naħta envi imma mill- Komitat ta' Trasporti u anki Digi Move u importanti dan għandu jidħol fil-rapport. Għax irridu insibu mod biex nitrattaw madam dan organizzazzjonijiet. U jina nishti li kunem menzjoni speċifika fuq l-importanza tal- tal-diplomazija subnazjonali, per esempio, l-Istati Uniti ma l-Istati, O anki maċina bħala e, e, e, peress li l-Istati Uniti mhumiex prezenti. Grazzi. Signora Grazzi, Signora President, grazzi li kolħat, mellan li sema. Nishti namel xi kommenti sempliċi. L-Istati jirġu msemmin fil-punt 16 eh, u 19 u jitkelmu bis fil-dizzjoni Ewropea, pero miex l-unika dimensjoni. Barra minna kħanna nesprimu rizervi illi jirrigwardaw l-istrumentazzjoni ekonomika għal dan tal-ftejm klimatiku u naraw mbagħad hekk nagħmlu x'passi iktar qudiem. Nixtieq nagħmel mistoqsijiet però illi għandhom jiġu trattati kemm fil-Kumitat Envi kif ukoll għafet fuq diplomazija klimatika. L-ewwel net il-produzzjoni ta' elettriċità u anki tħażin tal-elettriċità u anki Eh, l-importanza ta' sistemi ta' irrigazzjoni fil-pajizi subsaharjani, saharjani specialment. <clears throat> Anki il-pajizi Ewropej għandhom deficit fil-elettriku fil, fil o anki fil-sistemi ta' irrigazzjoni illi huma mumiex organizzati bizzejiet meta qablu għamma sistemi ta' urbanizzazzjoni Dawn huma elementi li eh, s-soltu jiġu minsija a favur ta' konċetti importanti. Forsi eh, irridu irridu nżommu saqajna mal-art u rridu nesploraw dawn il-punti. Fissur sur Liza, grazzi ħafna l żewġ rapporters jiena nixtieq eh, li nitkellem fuq dak li qalet is-Sinjura Gerling naħseb li verament rridu noħorġu bistqarrija ċara fuq li kaw fuq l-IMO jiena naħseb illi għandi l-impressjoni illi dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet minkejja li huma tal-ġnus maquda e, xorta waħda naħsbu li għandu importanza kbira naħseb illi din hija inizjattiva politika importanti li rridu naraw eżattament ċet jiġi fl assemblea Ġenerali terġus ma' din hija xi ħaġa rridu nagħmluha ċara. Ma parti minnek nishtiq nirreferi għal punt importanti ħafna li jena naħseb li huwa importanti fil-kuntest tal-abbozz ta' tal-rapport is-sinjura dalli il-rappresentat l sur Lajnen u eh, intqalu u koll semma l-konvenzjoni u ftejim internazzjonali. Importanti li aħna jkollna klawzula anka fil-kuntest tal-bidla tal-klima ġifiri du konna da dan il-punt iktar konkret li rridu niddiskutu u niddeċidu dwaru fl-imkien. Grazzi. Grazzi. Ek mawx iktar, eh, beknar u l-lista tal-kelima u issa nerġa nati il-presidenza lil Afet? Oh, anki biex ti konkludi l-laqa tagħna. Grazzi ħafna. <clears throat> Aħna nixtiequ eh, servizz eh, estern IAS e is-sur eh, Delin ekkux ekku prezenti iva. Il-mikrofonu fide. Grazzi President, grazzi Signora Presidenti, għalija wa pjaċir, inkunaw fost kom nikkommenta fuq dan la bozz, kif għalu ħafna u <coughs> għafuqtu e, din is-sena hija kruċali għan negozjati tal-ftejn ta' Pariġi u kruċali anki li konna azzjoni kruċali bħala opportunità biex ners u il-fat li li għal żewġ gradi u gratu u nofs. Nishtiq Infakar fuq il-konklużjoni ta' kunsil tal-26 tal-frar eh, fuq il-diplomazija klimatika u fiħda hemm narrativa u strategija tajba diplomazija klimatika u titkellem fuq la li kaola jemmow u anki il- il-rabta bejn is-sikurtà u l-klima. U importanti illi nirċevu sinjal ta' ambizjoni minnaħat tal-Parlament f'mument eh, fejn hemm ħafna sfidi ġeopolitiċi u anki l-interess tal-partit tal ftejn ta' Pariġi id-dajjef. U aħna irridu nerġaw nihdu fidejna l-leadership għal COP 24 fl-Europa fil-Polonja f'Katowice. Minnaħa tal ias jena nishtiq nisħaq fuq xiftit elementi. Jina nħos li l-azzjoni klimatika hija fl-interkonnessjoni bejn l-istrateġiji globali ta' priorità kbira. l net eh, imġiba responsabli multilateralizmu, it-tieni waħda li nsaħħu s-sikurtà bil-prevenzjoni, billi nindirizzaw eh, l-eruq eh, tal-problemi. <clears throat> u nafu li l-klima huwa għandu ruol dejjem importanti. Nafu li hemm anki interfaċċa meta nitkellmu fuq diplomazija klimatika u intkom diġà tkellimtu fuq din. Jekk aħna kellna suċċett fil-moddu fil-moddi fil-diplomazija tal-klima, speċjalment fil-COP21 manki wara meta aħna għafasna għal ratifikazzjoni implementazzjoni bikrija fitħul fi seħ tal-ftejm ta' Pariġi, dan għamilniħ anki għax il-kredibilità tagħna mhux biss kienet ġejja għal sistema u għal kawzi, imma anki għax għanna track record tajba eh, fl-appoċ li natu l-pajizi terzi. U għallak u importanti illi dan il-rapport huwa konġunt bej envi u għan affet. Dan huwa messaċ importanti li qed nibatu u importanti li żewġ kumitati fl-imkien jagħmlu dan ir-rapport għax għandna naħna dawn iż-żewġ dimensjonijiet li fl-opinjoni tagħna huma maqudin ħafna. F'dan il-kuntest jiena nħoss li fil-fatt il-diskussjonijiet li konna li se jsiru hawnhekk fil-futur tal-MFF se jkunu importanti ħafna. U jiena xtaqt anki nisħa illi il-ġimgħa li għaddiet il-Kunsill Ewropew stieden il-Kommissjoni biex nirrifletti permettu li lem eh, l-orizzont tal-2030 u talabna biex namlu prospettiva għatna ista l-emissjonijiet anki fl-2019. Dan importanti. Forsi kommenti mill-perspettiva tal-IAS <clears throat> fir riflessjoni li għanna fuq il-rapport u l-messagġi. L-ewel kommentu fuq il-multilateralizmu. il multilateralizmu fil-rapport miktub illi aħna edin naġiċu għal-klima anki għalix nħossu <clears throat> kif jgħajt rapport illi iż-żlida kontra it-tibdil klimatiku huwa driver ta' kooperazzjoni internazzjonali. U importanti li dan iżommu f'moħħna, mhux biss l-approċċ klimatiku imma anki ordni u kooperazzjoni internazzjonali Eh, abbażat fuq ir-regoli, speċjalment f'momenti fejn ħafna pajjiżi qed jersqu li lem il-kooperazzjoni. Il-tieni punt huwa li diplomazija fiha ħafna strati. Ħafna minnkom qalu llum illi wa, speċjalment wara Pariġi, id-diplomazija klimatika tirrigwarda stati imma anki operaturi non statali u il-programm il globali tal-klima u kif eh, l-operaturi non statali jistaw jikontribuixu għal miri. U importanti li aħna u koll nirqaw l-intenzjoni tal-parlament biex biex nsaħħu ir ruol tal-diplomazija parlamentari bħala strument importanti għall azzjoni klimatika. Il-parlament u importanti fl-opinjoni tagħna eh, f'din id-diplomazija eh, li fiha ħafna strati u aħna qed inħarsu din biex niżviluppaw mezzi pratiċi kif nistaw aħna nikkomunikaw mal-Parlament fuq din il-bażi legali anke. L-aħħar punt fuq il-klima u sikurta ħafna minnkom għaluħ u mux se noqgħod nidħol fid-dettalji, ħafna minnkom semmew il-World Economic Forum illi tpoġġi il-livell ta' riskju illi riski klimatiċi u ambientali. U aħna għanna riskju kbir u il-diplomasija klimatika u propju fuq dan. E, il-diplomasija klimatika hija fuq il-mira il 13 u 16 tal-ġus mawda. Paċi u sikurta għall-inqas. Naraqaw u aħna nilqaw dan il-rapport ta' inizjattiva u l-esti nkomplu il-diskussjonijiet fuq il-diplomazija klimatika fil-futur. Grazie. Grazzi ħafna. Issa, il-Senjora Elina Bartram tal-Kommissjoni Ewropea. Grazie. Membri. Għalija, u sabi ħafna ninkunaw l-lum li għanna nħossu li dinja ħaġa importanti ħafna fil- fil tmexija tal-Unjoni Ewropea fil-kontest globali tal-azzjoni klimatika. Jiena ħad gost nisma dibattitu illi juri fuq illi juri l-impenn tal-parlament ta f'dawn il-kwistjonijiet. U nixtieq anki nuża l-opportunità biex nirringrazzja ż-żewġ rapporteurs Litz u Leinen kif ukoll il-kumitati tagħhom għax-xogħol eċċellenti. La bozz huwa bażi eċċellenti għal kontribut importanti tal-diskussjoni istituzzjonali. U nixtieq nisħa illi dawn l-aspetti se jżidu il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea. E sena li għaddit kienet sfida għal eh, konverzazzjoniet fuq it-tibdil klimatiku. Kenna l eh, aħbar minna ħata tal-amministrazzjoni ta' Trump li jirtiraw mill-ftejn ta' Parigi u minna ħal oħrajna u koll l-emerġenza <clears throat> ta' avvenimenti katastrofiċi klimatiċi <clears throat> illi juru l-impatt fid-dinja. Kien diffiċli naraw illi. Ah, ħadna gost naraw li minkejja il-ftejm, eh, minkejja Trump, il-komunità ġiet fl-imkien biex tigalvanizza determinazzjoni tagħha bl-artikolazzjoni tagħha tal vizjoni ta' din il-sħubija. Jiena nixtieq nagħmel tliet punti llum. L-ewwel wieħed huwa il-kontest globali. Kif qalet is-Sinjora Dalli, dis-sena ħad test tal-kredibilità tal-negozjati internazjonali klimatiċi. Għax tliet snin wara l-ftejn ta' Pariġi, il-dinja eh, edha tistenna evidenza ta' riżultati xġara minn mindu eh, wasal, wasalna għal-klima. Barra minnek din is-sena sena raw anki il-konklużjoni ta' rulebook ta' Pariġi illi se għajdinna fu il-reġim ta' governance eh, f'dak li għandu xaqsam ma' trasparenza e accountability. E da' importanti ħafna. Anki l ambizjoni għanda titraduċi ruħa f'azzjoni. U dan għattini punt għana xinu għar-rwol tal-Unjoni Ewropea fid-dinja il-ħidma tal-koreġizlaturi fil-deliberazzjonijiet fil-qafas tal-enerġija u l-klima kienu evidenza għawija tar-rieda u xewqa illi l-Unjoni Ewropea għazzom il pozizjoni ta' mexxejja. L-Unjoni Ewropea għanda l-aħjar politiċi u aħna rridu naddu din l-esperjenza għal eh, partners tagħna strateġiċi li qegħdin jibdewa din l-avventura. U eh, il-klima hija opportunità biex aħna nkunu nistgħu naqsmu dawn l-esperjenzi. Aħna eh, lesti ninvestu xi 25 miljun mal-ekonomiji u nafu illi dawn il-komunitajiet e, e, e, din jikawżaw ħafna missjoniet, allora il-fat li għom se jikontribuċi għal biex nikontrollaw situazzjoni. Barra minn din il-sħubija strategika ma l-ekonomiji principali rridu anki naslu għal riżultati fuq l-aspetti ta' solidarietà u anki hawnhekk il-finanzi klimatiċi u dak li nistgħu nagħmlu fl-istrumenti esterni tal-Unjoni Ewropea huma importanti ħafna. U Dan kol se fetwa il-kapaċità tagħna li nibnu alleanzi u illi infaslu dawk l-opinjonijiet illi jrid ikollna biex inkunu nistgħu aħna e, naslu għat għal biex nikdbu l rulebook ta' Parigi qabel l-aħħar ta' sena. U t-tielet punt huwa għaliex dan huwa l-aħjar ħin biex għal da' rapport għaliex ir-rapport huwa f'waqtu. Kif qalu ħafna fostkom, issa wasal il-moment illi et jiġi konsidrat l-MFF. L-istrument qed jgħinna nizguraw illi l-20 it-target eh, tal-20% ta' target ambientali fl-MFF ma jkunx koerenti jekk jekk dan ma jek dan ma jiġix korporat fl-MFF u l-aspett liħor jirrigwarda il-diskussjoniet fuq il-futur tal-Europa. Il-azzjoni klimatika għanda appoġġ kbir mill-pubbliku Ewropew illi huwa konsiderat wieħed mill-bażi tal-proġett Ewropew u il-fatt li aħna eh, eh, u aħna l-iktar importanti f'din nazzjoni u aħna rridu nibnu fuq din il-saħħa u għak ma namlux tkun għedin namlu omissjoni. U fl-ħar, u għafaqtu kol illi dan rapporti għasalissa issa, għalix e, et jindika lejn l-isforz kollettiv ta' operaturi differenti, stati, non-stati u NGOs, komunitajiet differenti li kolla għedin jaħdmu fl-imkien fil-kontest tal-azzjoni globali li hija waħda mill-opportunitajiet illi il-komunità tal-klima għanda eh, għal daqstant l-Unjoni Ewropea hija f'pożizzjoni illi tmexxi bl-eżempju u blaqda bejn l-istituzzjonijiet tagħha u u jiena eh, kontenta illi l-Parlament qed jagħti viżjoni ambizjuża u fl-istess ħin illi nhar il-ġimgħa li għaddiet il- kapijiet ta' stat stidnet li kummissjoni biex joħolqu biex, biex jiġu biex, biex jiprezentaw l-istrateġija eh, ta', ta nofseklu fuq dak li għandu xaqsam mal-ambjent. Mr. Grazzi ħafna. Sir Leeds, tixtieq li forsi tagħmel xi kummenti ta' konklużjoni iva nixtieq ħafna. Grazzi ħafna lilkom il-kol ta' tweġibiet u tal-kommenti ta'kom, grazzi anka lil kommissjoni tal-li saħqet fuq xiftit mill-punti u eh, anka resqet punti ġodda bħal per eżempju la jemmo u l-ikon. Dawn huma affarijiet li verament irridu nikkonsidraw u qed nistennew li nirċivu emendi min-naħa tagħkom ukoll. Jina jġbumni ħafna l-punti differenti fuq il komplessità ta' din il-kwistjoni. U Sir Peter li qal il ma jixtieqx siġġa tal-miliet naħseb illi forsi li konkludu fuq dan ir-rapport sa s-sajf ġifi ma jkunx żmien il-miliet. U um, nixtieq illi intom meta titkellmu fuq dawn il-kwistjonijiet tal-gwenza bej sessi dawn huma diġà koperti mill um, verżjonijiet tal-ġuzma u kif qed tgħidu intom food no hunger dawn huma wħed mill-lanijiet ewlenin u anke l-ilma tajjeb għax-xorb li huwa nadif dan huwa wieħed mill-lanijiet sostenibbli tal millenju jiġifieri din hija xi ħaġa li verament hija importanti. Il-ftehim kummerċjali kien xi ħaġa li semma bosta drabi mill-kollegi naħseb li din hija sitwazzjoni verament importanti minħabba li għandna aħna l ftehim tas sida tal-Kanada din hija xi ħaġa li aħna diġa tkellimna dwarha. Jieġbuni u kol xiftit mill-punti illi issemmew u kol per eżempju il-kwistjoniet pas ġustizja soċjali u dawn l-affarijiet kif ħajorbtu ma din kwistjoni u fl-aħħar mill-aħħar nixtieq ngħid ukoll illi punti ħor li semma huwa x'inhu ma l-istrateġiji ta' ċertu pajjiżi l endisi tagħhom u jiena nixtieq nisaq fuq uh, dak li ntqam il-Kummissjoni li taħdem mal-Parlament li din hija xi ħaġa li tista' ssir ukoll bejn id-delegazzjonijiet mhux bejn bejnietna biss bejn kumitat Telefit u l-Envi iżda nafu illi hemm 30% allokata għalhekk ġifieri naħseb li kull kumitat għandu jitlob illi jkun hemm iktar implementazzjoni tal-NDCs u għandu jkun hemm rapporti wkoll ħalli naħdmu flimkien l-informazzjoni li aħna niġbru minnaħa tagħna u l-żjarit li nagħmlu fil-Parlament tagħna ma mal-informazzjoni li għandha l-Parlament Ewropew l kommissjoni Ewropea wkoll ħalli insibu wkoll bażi komuni. Grazzi ħafna wkoll u nittama li nkunu nistgħu nkomplu naħdmu fuq dawn anka fil-qudiem. The presentation of the draft report I think recalls the importance of keeping Jena naħseb li dan ir-rapport verament juri kemm hija importanti din il-kwistjoni kemm importanti li natuha priorità fuq l-aġenda ta' ingrazzja li lil kulħadd li rapporters li shadow rapporters u l-aħħar mux mhux l-inqas lill-servizzi eh, esterni eh, ta' azzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni tal-Parteċipazzjoni aħna nafu li saqna sa fuq ir-rwol tad-diplomazija tal-klima kemm hija importanti ħalli bekk insaħħu il- l-impendi tal-klima ta' Pariġi. Għonu niksbu kol l-għanijiet tas sena 2030 inkluż l-SDGs jina nittama il-rapporter social rapporter sa' kollom diskussjoni produttivi fil-ġimmat li ġejn ħalli kollom pozizjoni b'saħħitna fuq dan is suġġett importanti sa fuq id-dati ta' skadenzi mela l-ewwel net aħna kellna id-data ta' skadenza għall-emendi li kienet fil-11 ta' April fil-11 ta' filgħodu mhux f'nofsinhar u mbagħad il-votazzjoni fil komitata ħassir fil-laqa konġunta fis-16 ta' Marzu ta' din is-sena ta' Mejju anzi skużawni. Marzu diġà għadda fil-laqa ta' Lafet u ħajkun hemm il-votazzjoni fil-plenarja fl-Ulju tas-sena ta' din is-sena. Nista' nala il-laqgħa u tal-parteċipazzjoni tagħkom.